Procederemos a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las conclusiones. Naddu għal mistoqsijiet minnaħa tal-istqarrijiet tal-Kommissjoni għal konklużjonijiet tal-istqarrijiet tal-Kommissjoni dwar il- Tuġibit prezentati biex tinata spinta ekonomija, skużawni, biex nitkelmu fuq il-kwistjoniet fil-van nofsani. Grazzi tassew, signora Wallström. Grazzi tassew, sinjuri, il-konflitt fil-vant nofsani kienet waħda mill-kwistjonijiet li aħna diskutejna fil-Parlament Ewropew fil-bidu tal-Presidenza Svediża u fil-fatt huwa tajjeb li nerġa'w lura u jkollna ntukom rapport dwar l-aġġornament. Kar Bilt ukoll kien fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ministru tal-Affarijiet Barranin u fil-fatt kellna diskussjoni fuq il-kwistjoni tal-vant nofsani. il-ġimma li għaddiet il-, -il fil kunsill tal-Kwistjonijiet tal-Affarijiet Barranin u adottajna konklużjonijiet u 27 stat membru fil-fatt l-istati membri kol appoġġaw il-konklużjonijiet li b'mod preċiż ifasslu l-pożizzjoni tal-proċess ta' paċi fil-Van Nofsani. Dawn il-konklużjoni tal kunsill u presidenza jridu jibatu messaġġ ċar u anki messaġġ Ewropew u nittamaw li aħna nkunu nistaw nibdew ner il-ġdid il-negozjati bej iż-żewġ imsieħba aħna qed jiddispjaċina li m'hemmx eh, progress fil-proċess ta' paċi aħna kjerifikajna wkoll qegħdin nappoġġaw l-għajnuna tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea aħna qed nippruvaw niksbu aktar eh, niprofaw nħedġu lil dawn l-imsieba biex jaċċettaw responsabilità tagħhom f'dak li għandu xieqsa ma' sigurtà u refugjati Għanna pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li la fittu l hemmhekk u aħna qed nibbażaw fuq il-liġi internazzjonali u din saħaqni kemm il-darba. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ċara għandu jkun hemm soluzzjoni ta' tal two-state solutions u jrid ikunu regoli jridu jkunu tal-1967. Ġerusalem se tikkjarifika jekk il-paċi ser tinkiseb dak il-każ l-istat ta' Ġerusalem bħala kapital futura ta' żewġ stati għandha tiġi solvuta permezz ta' negozjati. Il- Il-negozjati tal-Izraeliti il-Palestinjani matul din is-sena kien ġew marbutu mal-kwistjoni tal-settlement, tal-insedjamenti. Reċentament il-Gvern Izraeli qalu li ħajkun ħajifriżaw is-settlement u fil-fatt aħna l-għajna din id-deċiżjoni u nittamaw li dan ikun jista' jikkontribwixxi għal negozjati mill-ġdid. Aħna nidu nota wkoll però bitħassib id-deċiżjoni ta' 13 ta' Diċembru tal-Gvern ta' Iżraelita biex għal darboħra jew għall-ewwel darba jagħmel settlements parti mill-programm ta' prioritajiet tiegħu wara id-deċiżjoni li kunħa eh, li jifriżew din il-kwistjoni u din tmur kontra eh, l-atmosfera pożittiva biex insolvu din is-sitwazzjoni. Meta l-pajjiżi tiegħek, meta l-kollega tiegħi ġitandi u ġejna hawnhekk fil-Parlament fil-bidu ta' Diċembru i weditna li ser tkompli segwi l-iżviluppi fuq l-art u toffri appoġġ F'dawn il-pajjiżi aħna konxi dwar dan, speċjalment eh, dak li qed jiġri fil-vant ġerusalem is-kwistjoni ta' insedjamenti, il-moviment anki f'Gaza, dan din hija l-beda li għamilna. Dan l-aħħar xhur rajna li l-Unjoni Ewropea u l-tmexxija tal-Presidenza tibat sinjal ċar fuq x'inhi l-pożizzjoni tagħna fuq il-kwistjoni ta' nisadjamenti u anki l-iżolazzjoni ta' Gaza hija inaċċettabbli u kontraproduttiva u l-Unjoni Ewropea tiżżomm it-talba tagħha biex tiftaħ il-sim tal-frontiera kemm jista' jkun malajr, anzi immedjatament, u bla kondizzjonijiet tal-għajnuna umanitarja prodotti u għaċ-ċittadini. Ir-reżoluzzjoni tal-ġusma uda tal-1860 tiġi rispettata anki dawk li qegħdin iżommu l-gilab xalit, il-soldat Izraelita għandhom jeħilsu medjatament. Kemtejn fuq Gaza aħna nittamaw li il-lig arbija ikunu jistaw ikomplu biħidmit tagħhom. Dan importanti biex jiprevjenu asma bejn il-vant il-West Bank u East Jerusalem. Punt bejn l-Izrael u l-Palestina l-paċi tista' tinkiseb jekk jinaqdu fl-imkien. Aħna kellna kollegi tsegwi situazzjoni fil-vant ta' Ġerusalem u jidher li l-Iżraeliti qegħdin jeqirdu ċertu Palestinjani f'ċertu oqsma u għalhekk aħna ser inkomplu appoġġ tagħna għal vanta Ġerusalem biex jgħinu l-kondizzjoni tal-Palestinjani qegħdin jgħixu hemmhekk. U messaġġ b'saħħtu dwar il-vant ta' Ġerusalem fil-konklużjoni tal-Kunsil ma' ferm importanti u affermi importanti li niftakru li soluzzjoni bejn l-Izraeli u l-Palestinjani u anki l-Izraeli u l-Lebanon huwa peregrizi biex ikun hemm paċi fil-Van Nofsan. Aħna rajna x'għamlu u x'qalu l-Izraeli u s-Sirjani fil-pubbliku nixtiequ nappoġġawhom x'għandna nixtiequ nagħmlu progress hemmhekk u anki dan jista' jkollu riżultati pożittivi għal reġjun sħiħ. Grazzi tas-Sessur President u grazzi tal-li tlab tal dan id-dibattitu biex jitniżel fuq l aġġa Muchas gracias, signora Malmström. Grazzi tassew, signora Malmström. Issa fissem il-Kommissjoni, il-Sinjura Ashton Kjoġbok. Grazzi tas Sur President, il-Kunsil adotta konklużjoni sostanzjali fuq il-proċess ta' paċi tal-Van Nofsan il-ġimma li għaddiet dawn ifasslu il pożizzjoni prinċipali fuq kwistjoni prinċipali u jiena nemmen li dan sar b'mod determinanti. Il-konklużjonijiet ġew repetuti fil-fatt mill-presidenza u naqbel magħhom huwa biżejt li ngħidu li meta nisqu fuq il-prinċipji tagħna nittamaw li aħna għejna li nġibu fiduċja fost il-Palestinjani biex jiddaħħalu fil-proċess ta' paċi. Il-konklużjonijiet ser ikunu ta' għajnuna anki għalija biex jipprovduni direzzjoni għax-xhur li ġejjin. Intom sidintuni l-lum biex nitkellem fuq xogħol politiku anki s-sitwazzjoni fil-Ġerusalem tal-Van dan huwa qasam ta' tħassib għaliex Dan huwa territorju okkupat bħal qija tal Xat tal-punent tneħħija ta' familji palestinjani, kostruzzjoni ta' settlements palestinjani u anki il-bini l-imbena bejn bejn dawn iż-żewġ postijiet hemm livell politiċi li wieħed irid jilħaq anke permezz ta' sqarijiet politiċi però aħna nindirizzaw sitwazzjoni permezz ta' assistenza prattika li tgħin il-popolazzjoni Palestinjani fil-Ġerusalem tal-Vant. Pereżempju hemm nuqqas ta' 12 il-1000 eh, klassi Atfal palestinjani ġifri aħna nix unsaħu l-falċita li ta' edukazzjoni barra minnek aħna għet n-nejnu l-sptar fil- fi territorju palestinjan u aħna din naħdmu ma' żgħażagħ palestinjani li qegħdin jisofru problemi ta' qatt u anki problemi psikoloġiċi. Il-lum, sal-lum il-Ġerusalem tal-Vant aħna nimremmetaw eh, eh, attivitajiet ta' 4.6 miljon euro. Of course, din, bla dubju din hija sitwazzjoni li hija diffiċli ħafna f'Gaza. Eh, tħassib dwar il-kondizjonijiet ta' ħajja ta' kuljum ta' nies li jgħixu f'Gaza. il konflitt ta' Jannar, wieħed ma setax jagħmel xogħol ta' kostruzzjoni u kwistjonijiet għadhom persistent, per eżempju xarb tal-ilma frisk. Anki wieħed jaqsam il-frontiera anki li jkun hemm ħidma mill-ġdid fis-settur privat u anki li il-territorju Palestinjan jkun dipendenti għalhekk tajb li npoġġu fil-prattika l-konklużjoni tal-Konsil rridu naħsbu kif aħna nistgħu nerġgħu nibdew proċess politiku tal-paċi. Iż-żewġ imsieħba dawn iż-żewġ partijiet jidru li marru mix-xifer ta' xulxin. U jiena daqt ser inżur dan ir-reġjun u lan prinċipali tiegħi u li niltaqa' mal l-imsiba prinċipali u nara jiena stess kif l-Unjoni Ewropea tista' twassal għal tibdil. Naseb aħna l-kol naqsmu il-prioritajiet importanti li jkun hemm negozjati mill-ġdid tal izraelu u Palestinjani, mhux negozjati biex ikun hemm negozjati, però negozjati sabiex aħna niksbu ftejim ta' paċi u naqalbu l-folja, ma nistawx dan ir-reġjun jittollera negozjati li fallu mill-ġdid. In-negozjati saru kienu hemm għal ħafna żmien mill-dekirazzjoni tal-Oslo li ġiet iffirmata fl-1993 u dan kien 16 sen ilu. Negozjati għandhom ikunu bbażati fuq liġi internazzjonali u jirrispeċċaw il-fejm ta' qabel. U l-kwistjonijiet kollha għandhom ikunu fuq il-mejda bl-inklużjoni ta' l-fatt li Ġerusalem tkun belt ta' żewġ partijiet. Irrit jinqabel ukoll fuq jinsibu ftejn fuq f'tema. Impen serju anki rida politika minnħata l-Izrael Palestina sabiex ikunu jistaw ikollom negazzjati s-Sirja bejnietom. L-Unjoni Ewropea edha hemm biex tejn iż-żewġ imsiba tilqadjan il-ftehim ta' frilhom appoġġ qasam ta' negozjati tan diffiċlu jina edha hawnhekk biex nassikura li l-Ewropa taħdem b'effettiv u b'mod ormonjus. Aħna b'mod konsistenti appoġġajna il-Palestinjani l-Izraelina tajnom l-ispatju l-ħin biex jinnegozjaw bejnietom. L-assistenza tagħna permettit l-awtoritajiet Palestinjani biex jibnu l-istituzzjonijiet tal-territorju futur tal-Palestina biex ikunu jistgħu joffru servizzi ċittadini tagħhom u jkunu imsieħeb li wieħed jista' jqof fuqhom. Il-Palestinjani però maqsuma fiżikament u politikalment għalhekk hemm bżonn negozjati għal imsieħeb Palestinjan sħiħ. L-Iżrael minħal oħra u kol eh, għanda bżon najnuna. Il-Palestina u kol l-Izrael ħadet u kol pozizjoni biex ikunem frizzar ta' settlement fil-Palestina, nittamaw li dan isseħ. L-Istati Unito u kol kien msiħeb importanti fil-Van Nofsani, kondizjoniet għal-imsħubija tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ma kienu għatta sek tajbin. Għalek importanti li nbidlu din il-kwistjoni f'realta u nikordinaw l-istrateġiji l-pozizjoni tagħna l-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġa u taħdem flimkien ma l-Istati Uniti permess tal-kwartet. Il-kwartet minnaħa l-oħra jrid qawwa mill-ġdid u dan il-proċess ta' paċi jitolbu dan il-koordinazzjoni, jrid ikun hemm medjazzjoni dinamika li meħtieġa. Il-paċi fil-Vanno Sani għandu bżonn soluzzjonijiet komprensivi s-Sirja u Libanu għandhom rwol x'jaqdu. Aħna nħarsu bħeġġa lejn l-implementazzjoni tal-inizjattiva ta' paċi arbija dawn għandhom ikunu parti mis-soluzzjoni wkoll. L-approċċ ta' għandu jkun reġjonali u inklusiv u anki għafas multilaterali għandu jikkomplementa il għafas bilaterali Izraeljan u Palestinjan. Aħna għaw er, naħdmu fl-imkien mill-qrib mal-parlament, jina naf li l-parlament għandu rol attiv u mux biz pala autorita budgetarja ma fuq livell politika il-delegazzjoniet jaħdmu mill-qrib mal-Knesset Izraelit u anke mal-Kunsil Leġislativ. Il-ġimgħa li għaddit id-delegazzjoni tal-PLC żaret il-territorji Palestinjani okkupati u rrapportaw tħassib kbir is-sitwazzjoni fuq l-art. Fl-aħħar net jiena nagħti merba l-komplija tal-grupp ta' ħidma tal-Parlament dwar il-proċess ta' paċi ser nkomplu dil-ġim u nil-ser niltaqgħu dil-ġimgħa. Nirringrazzjak. Grazie ħafna. Baronessa Ashton. Naddu sa' gruppi politiċi. Għal grupp tal-PP, e, għal żewġ minuti, il sinjura Kasolidis. il sur Kasolidis, Fi żjara tal-mixejja żgħażagħ ta' żewġ naħat saret diskussjoni fejn ifokajna fuq eh, soluzzjoni għalġajjeni, soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati, eh, bbażata wkoll għal mal-konfini tal-1967 ikunu siguri jkunu xati b'Ġerusalem bħala kapitalja tnejn. Demilitarizzazzjoni tal-Stat Palestinjan u li nerġaw nifokaw fuq l-inizjattiva għal paċi għarbija, l-kwistjoni ta' rifugġati tiġi arranġata b'tali modi li ma tibdilx il-karattru demokratiku ta' stat ebrajk. Waqt li zaza għandhom viżjoni ta' futur għal kulħadd, e, dawk li għandhom aktar età għadhom qed jiddiskutu u jinnegozjaw il bej żewġ naħat u li hemm interlokutur li għadu e, kaxkar saqajh u e, arġament ta' sigurtà f'Gaza f'Gaza u anka bil ħarsin ta' Sur li għadet nistennew sa' frattant. Il-fetta kompli fuq il-post konti rapport tal-kap ta' missjoni fil-Ġerusalem tal-Vant tam l-istat palestinjan anqas u anqas viabli. Jiddispeċini nara li Izrael, pajis demokratiku, qed jagħti anqas attenzjoni li danni li ħut nazzjoni tagħhom qed iwettqu flajnejn tal-opinjoni pubblika internazzjonali u qed tillimita ruħa għal limitazzjoni tad-danni. Grazzi. Grazzi, Sor Kasulidis. Awżer, Sir Atkins. Sir Atkins. Din keġ di għaj. Jew mistoqsija li sur Kasulidis. Keġ di għaj. Por il gruppo de socialistas y demócratas por dos minutos y medio el señor Svoboda. Is-sur Svoboda. Grazie ħafna, Sur President, Sur Konsil, signora ministro, rappresentante tal-Kommissjoni grazzi għall-inizjattiva għaliex kienet inizjattiva pozittiva. U Sinjura Ashton, grazzi ħafna wkoll għal fat li dawnek mana, inti rappresentant li fedan il-kommissjoni, ovvjament ma importax fejn inti bil-eda li jott u inti dawnek u inti qed tirrappreżenta politika eh, barranija komuni. Naħseb li s tal-Konsilja waħda pożittiva mhijiex waħda li tmur kontra Izrael imma qiegħda fl-interess ta' Izrael, it-tizgura stabilita u sigurta f'Izrael. Naħseb tajb li nifuka fuq dan, għaliex jekk qed nkunu attivi bħala Ewropej hawnhekk, mela allura bżonn inkomplu ix xogħol sibi tagħna. U r-rappreżentant Oli Eh, Nishtiqek illi eh, tħonota nota ta' dak li għat. Aħna l-tqajna mal-kollegi tal-Kongress fl-Istati Uniti u s-sur Obama ma tantx eh, għandu x-jamel għaliex għaliex hemm noqqas taftehim fil-Kongress dwar is-sitwazzjoni tal-Palestinjani. Jifmu x'qed jiġri f'Iżrael U aħna qed niġġieldu kontra terrorizmu wkoll, aħna rridu bil-soldat maħtuf imur lura ura ma' l-familjari tijaw, pero nafu kem qed jgħixu f'sitwazzjoni prekarja il-Palestinjani u dan kollu anklus fis-qarrija, inkluża il-referenza għal konfini 67 il- anka dak nxaqsam eh, settlements u situazzjoni f'Ġerusalem. Meta nidġu però għal settlement jider li għaw dikotomija unek l-ewel net, niqfu Umbat, ninkludu fil program ta' prioritet nazjonali, bat naraw xi tip ta' svilup naturali, ikollok toro li jiġu mibnija u tara eh, rabta bej settlementu ieħor għalhekk kull jum qed naraw aktar u aktar art palestina nitkompli tkompli titnaqar u għandna dan u għandna wkoll nkunu nafu x'ġara mid-delegazzjoni tagħna tal-Parlament is-Sur Derrosa jitkellem dwar dan aħna fil-Parlament irdu nur solidarità mal-Kummissjoni l-Kunsill u ngħidu il-parlamentari jistgħu jmorru Gaza u jaraw xed jiġru, xed jaħdbu l-Iżraeljani, għalfejn mhux qed jħalluna nitlu ġo Gaza. Nittama li l-koll nistgħu ninaqdu, nitolbu trasparenza u eh, soluzzjoni għal vant nofsani. Dan rridu napoġġaw b'moċċa, grazzi. Grazzi ħafna sur Zvabada. Issa. Għal-grupp tal-Alde, għal żewġ minuti u nofs, is-Sinjura Nitz Uterbrook. Grazie ħafna. Rappresentant Oli. Forsi nista' nibda bik, Signora Malmstrom, fissem il-Presidenza Svediża. Jina l-għamlet xtaqt nifraħlek għal konklużjoni tal-Konsil fuq il-pont tal-vant nofsani f'termini ġenerali u b'mod partikolari l-punt fuq il-vant ta' Ġerusalem. Naħseb li dan huwa sinjal ċar importanti għal dawk li jridu eh, jaraw li għall-ewel darba l-ewel net kena rapport tal-kap ta' delegazzjonijiet illi jitrattaw il-Ġerusalem tal-Vant, il-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-ewel delegazzjoni trattat l-Lisbona fejn għanna rapport komuni illi ta' kulħadd l-ewwel darba li ġara dan. Ettini pont il-konklużjonijiet illi u mill-Presidenza Svediża ġew adottati wkoll fil-kontest tal-Vant Ġerusalem u naħseb li dan jibat il-sinjal li rridu nibatu. U nittama illi l-autoritajiet, kemm dawk Izraeljani u anke dawk Palestinjani, jifmu kemm huwa importanti illi konna din l-evoluzzjoni. Meta nitkellmu dwar il-vant nofsani, ftit eh, wara ftit xhur dejjem naqdu fuq dan il-pont, dejjem naraw isna nieħdu pass il-qudiem werba lura. Meta naraw li hemm tama xi kultant bat naraw disperament. Ovvjament aħna għadna nittamaw fil-grupp tagħna dan huwa ovvju. U naħsbu li huwa importanti li kemm Izrael kif ukoll il-Palestina iridu jgħixu f'koesidenza paċifika f'żewġ stati sovrani u li jkollhom eh, kull mezza biex jiżviluppaw kif suppost dan huwa dritt ta' żewġ pajjiżi. U naħseb li l-koll naqblu dwar dan. Jiena nemmen il kol ta' pass li nieħdu għandu jimxi f'din id-direzzjoni. Ġerusalem hija waħda mill-isbaħ bliet fid-dinja. U eh, din il-belt belt speċjali u huwa fenomenu traġiku illi il-ġnus li jemx li jiexu biswiċ xejn ma jistgħu xemlu dan fil-paċi. U nittama illi qabel il-jiem tal-miliet eh, jien xirna niksbu suċċess. Grazie ħafna, Sinjura Nitz Utterbrook, issa, fisem, il-fisem, il-klub tal l Sinjura Lukas. Grazie ħafna, jiena xtaqt nilqa l-isqarijiet tal-Konsil u l-Kommissjoni. Imma l-mistoqsija tiegħi hija meta semmorru mill-paroli għal-fatti Smajna l-istess klim għal darba li ta' rridu niżguraw l iżrael ta' Meldan u tagħmel ieħor, imma għanna bżonn illi naġixxu għax inkella Izrael se tkompli għanna kif dejjem għamlet. Il-mistoqsija tiegħi din. Kif nistgħu niżguraw illi naraw moviment reali hawnhekk għaliex fl-opinjoni tiegħi dan għandu jinvolvi kwistjonijiet pal sospensjoni tal-tim tas-soċjazzjoni bejn Izrael u l-Unjoni Ewropea biex nifukaw kwistjoni fuq il vanta Ġerusalem nilqa' l-inizjattiva ta' Presidenza Svediża u anka kemm kienu ċari fuq il-fatt li Ġerusalem se tkun kapital ta' żewġ stati u anka kemm eh, Izrael għandha tieqa fil-attività tagħha fil-vantaġġ Ġerusalem. U kol xtaqt infaħar il- partiċipanti tal-missjoni tal-Parlament Ewropew u rapport tagħhom, rapport li jitkellem viżjoni ċara li xi kultant tkun nieqsa minn dak dibattiti juri kif il-politika Ġraljani ta' eh, annessazzjoni legali hija infassla sabiex iddajja fil-Komunità Palestinjana fil-Belt u wkoll tipprojbixxi l-iżvilupp Palestinjan. Il-kap missjonijiet tarbu l-Kunsil sabiex num ta' rakkomandazzjonijiet b'riżultat ta' dan ir-rapport. Jiena nemmen li rridu naraw urġenti mill-Kunsil sabiex jagħmlu da' puntu dan għaliex hekk l-Unjoni Ewropea hija serja dwar l-impenn tagħha l soluzzjoni fuq żewġ stati għandha tagħmel dak kollu tista' sabiex tippreserva u ssaħħaħ il-karattru Palestinjan u l-identità Palestinjana fil-Vanta Ġerusalem. Il-missjoni u l-isqarja juru modi prattiċi kif nagħmlu dan, grazzi. Grazie, signora Lucas. Grazie, signora Lucas. Għal grupp tal-ICR minuta u nofs is-Sur Vandalen. Grazzi ħafna. Sur President. Sur President, ħafna qed jitolbu għal paċi fil-vant nofsani, forsi dan waħla taħin, forsi taħsbu li Izrael għat se għadim il-parol tal-vatti, però importanti li daw kollha L-konċernati jġildu għal paċi, però fl-istess ħin forsi wkoll nistgħu nħarsu l-affarijiet mod differenti jekk il-partijiet kollha qed jadmu għal paċi forsi konna l-opportunità ma Izrael ħadet passi sabiex ikolla il-paċi, part pereżempju partijiet mill-Meddat ta' Gaza, sfortunatament però dan ma wassalx l paċi. U fil-fatt il-problemi komplew. U fl-aħħar mill-aħħar Izrael invadiet il-Medda ta' Gaza. U issa qed inħarsu lejn il-xatt tal-punent Għanna numru ta' roadbox li ġew imwaqfa hawnhekk u dan mhuwiex mod kif tassew naslu għal paċi. Il-tatidiet ta' gvern Netanyahu u ma kemm xejn problematiċi u minnaħa Palestinjana minn nara l-ebda moviment laqnas jider illi jisom għedin eh, jistennew jaraw Izrael se tagħmel, mhux qed nara l-ebda ġesti Palestinjani sabiex naslu għal diskussjonijiet u negozjati. Forzi l-partiti konċernati ma jridux dan. Hamas tider illi edha f'disgwit ma fataħ u ma nafux minnu l-iktar influenti hawnhekk. Wasal iż-żmien li sal l-Palestinjani jagħmluha ċara illi huma wkoll iridu l-paċi. Grazzi. Grazzi, signor Van. Grazzi, signor Vandal. Vandalen, anzi. Għagrib tal-ġiwi NGL l-onorevoli Trianfilidis Lis. Kirjaj badek, proxobe. Grazzi, ħafna. Rappresentant Oli, aħna nilqaw id-deċiżjoni ta' 8 ta' Deċembru meħuta mill-Kunsill Ewropew dan jikkonferma l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għadha għandu jaqsam twaqqif ta' żewġ stati bażati fuq il-konfini tal-1967. Minkejja dan, skont eh, l-esperjenza li ksibna fil-reġun, is-sitwazzjoni hemm reali hemmhekk tagħmel it-twaqqif ta' stat Palestinjan virtwalment impossibbli. Jiena qed nagħmel referenza partikolarment għal bini tal-ħajt imma wkoll għal ħolqien ta' settlements fil-reġun aktar bisa xat tal-ponent u anka fil-zona tal-Vanta Ġerusalem. is l illum qed raw da' nofs miljon persuna li qed xemmek hemmhekk u truppi qegħdin jġużati fil-Vanta Ġerusalem sabiex jiċċirkondaw il-persuni qed jgħixu hemmhekk għas jobligaw il-Palestinjani sabiex jitilqu minn djarhom. U kollegi, sfortunatament, nistaw biss nikkonkludu li l-gvern Izraeljan qed jagħmel dak kollu li jista' sabiex jirbaħ iktar ħin. U bil-mod il-mod qed jimponi eh, irrita tiegħu fuq il-poplu Palestinjan. L-Unjoni Ewropea minn barra dak li qed tagħmel assozzjoni fuq eh, żewġ stati trid tieħu miżuri kontra Izrael. Għaliex il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk jirrappreżenta kondizjoni tkun mur kontra artiklu 2 tal-tejm ta' assoċjazzjonijiet u hemm bżonn li nimponu sanzjonijiet ukoll. Jekk ma nimponur sanzjonijiet, nkun qed nippermettu l-Iżraeljani li jkomplu jimponu l-politika tagħhom ikomplu wkoll jiksu dritti ta' bniedem. Grazzi għall grupp tal-IFD sur Belder għal żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President. Kulħadd iġġennen fl-Ewropa din hija l-mistoqsija retorika illi staqstewni fil-bidu ta' Diċembru grupp ta' Amerikani u dan minħabba referenza literali għal Fanta Ġerusalem bħala kapital ta' stat palestinjan fa' bozza rezoluzzjoni li tqasmet mill-Kunsill. Pala ċermen tal-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fl-Azzjoni ma' Izrael kont nistenna u kont qed nittama bidu aktar eh, kostruttiv għal dialogu transatlantiku tagħna. U meta spezzjonajt l-abbozz u d-dikrazzjoni tal-Kunsill b'aktar reqqa' Stajtu kol naqbel ma l-kollegi tal-Kongress del-qasma ta' Ġerusalem jien ma naqbilx maħħa l isqarija tal-Konsil dwar il-vant nofsani se jkollha se tkun tfisser daqqa taħar tal-proċess ta' paċi u li jiena diżappuntat mill-fatt li il-Presidenza Svediża l-Izvezja li għanda eh, reazzjoni ta' tensjoni ma' Izrael ħarġa bil-konklużjoni ta' ħarġa bijom. Jiena xtaqt nappoġġa l-autoritajiet Izraelani sabiex jibdew negozjati kemm jista' jkun malajr. Qed naraw il-prinċipju li sabliċ għal kwartet fid-9 ta' Novembru 2008 li m'għandekx involvi ruħek f'negozjati bilaterali u l-deklarazzjoni uffiċjali tal-Konsil jisħaq fuq dan għal darba tnejn tlieta. Allura se nagħmlu nċedu u ngħidu m'hemm bżonn m'hemmx l-ebda lob ta' paċi le. Zjarat li għamilt reċentement fi Izrael konvinċewni kemm huwa importanti li jkollna proċess bejn iż-żewġ naħat sfariment ta' poteri lejn ix-xatt tal-ponent marbut ma' kooperazzjoni internazzjonali fl-istess ħin insaħħu l-istituzzjonijiet palestinjani li jgħinu l-proċess ta' paċi sabiex jimxu l-qoddim. Insajħ il-Konsellu Kommissjoni sabiex iwaqfu darba l-dejjem id-dikrazzjonijiet kontraproduttivi eh, kontra l-paċi u jinvestu minn flok f'kooperazzjoni speċifika bejn l-Izraelan u l Pastiljani. Dan huwa biss unika mod, unika standard li dun nieħdu fl-Ewropa. Grazzi. Grazie, Sir Belder. Grazzi Sur Berder għal eh, grupp ta' non allineati għal minnu ta' Signora Dodds. Grazzi ħafna Sur President, fada membru ta' delegazzjoni parlamentari għal Izrael. Segwejt b'interess il-komment tal-Konsil dwar il-proċess ta' paċe fil-Van Nofsani u anka il-dikrazzjoni pal kollega ta' qabli, pero jina għadni imħazba eh, dwar dawn id-dikjerazzjonijiet. Izrael hija l-unika demokrazija fir-reġun. U dawk li huma kontra Izrael irrispondew dejjem terrorizmu. Stennejt li dikrazzjoni tal-Konsill u Kommissjoni jagħtu aktar importanza lis sigurtà ta' Izrael, però ma smajtx ir-rappreżentant li issemmi dan it-ħassib fl-isqarija tagħha. Aktar minn hekk nemmen li l-istqarrija tisħaq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 rajna li tkellmu dwar eh, l-inkwiet li għandhom dwar in-nuqqas ta' progress u ovvjament l-implementazzjoni tar rezoluzzjonijiet tal-ġnus ma'uda ġifiri l-konklużjonijiet ta' Madrid u r roadmap ġifiri xej ġdid u l-Unjoni Ewropea hija kontenta li tikkontribwixxi sabiex tipprova solvi l-problemi li ż-żewġ kelliema eh, tkellmu dwarhom l-ilma l-vant ta' Jerusalem u il-border crossings u koll. Lemma għad ta' elementi u nixi li iż-żewġ mistidna dawn e, jisimawom. Mela l-moratorium ta' 8 xhur fuq is-settlements. E, ġifiri, e, dawn l-affarijiet huma marbuta mal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti U kam xazbu dwar l-isqari li saru il-bira f'Gaza mir-rappreżentanta Hamas u qal li huwa mhux less li jaraf l-Iżrael huwa mhux less li jitkellem ma' l-Iżrael. U x'nistgħu ngħidu aħna dwar il-fatt li l-Izraeljani se jkollhom opportunità jitkellmu permezz ta' referendum qed nitkellem dwar l-okkupazzjoni ta' territorji okkupati u x'nistgħu ngħidu dwar ir-rapport Gladstone u eh, il-konklużjonijiet tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet tal-bniedem. Dawn l-affarijiet ħadnu l-proċess tal-paċi jew inkella kif l-Izrael jarom l-affarijiet dawn se ixeklu il-proċess. Grazzi ħafna Sur Sala Franka għal żewġ minuti Sur Darossa. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Hemm żewġ impenji eh, dan nixtieq nilqa' nilqom eh, u ehm, appoċ għall-autoritajiet eh, għall-programm ta' sentejn mm, tal-Palestinjani li jitemmu l-okkupazzjoni u l-waqfin tas-sar Palestinjan u t-lessija li ehm, dan l-istat eh, jieġi rikonoxxut l-aħħar darba eh, kien hemm delegazzjoni uffiċjali eh, territorji Palestinjani għal darba oħra jiena rajt bajnija stess is-sistema ta' partit li l-Iżrael kienet jimplementa flimkien mal-distruzzjoni ta' dal-djar tagħhom l-artijiet l-ilma u u postijiet fej jipprattikaw il-reliġjon tagħhom. Mela, da mux kif eh, stata mm, li huwa ħabib eh, jaġixxi u eh, il mux li dan il-parlament il il parlament ikollu dawn ir-relazzjonijiet. Aħna żjarna eh, eh, ħafna postijiet Hebron, Ġerusalem, Jerusalem tal-Vant u Ramala. Jista' jkun ħafna violenza, jista' nagħmlu progress, issa jew eh, is-sitwazzjoni tista' tmur għall-ar, jista' jkun hemm iktar violenza u mek il-politiċi eh, palestinjani jiġu sforzati li jitilqu. Eh, nishtiq nappella kemm l kunsil kif ukoll il-Barnes Ashton nishtiq nawgurala kull suċċess li titaħ mm, l-involviment tal-Unjoni mhux biss li jitħarsu lejn il-kwartett. E, u sabiex u koll toħġu skeda ta' zmin li tikkonċerna mal-skeda ta' zmin tal-Palestinjani tal-sentejn għall-implementazzjoni ta' prinċipji li aħna tkellimna dwarhom e, il-ġimgħa l-oħra. Aħna għanna bżon nħarsu drittijiet l bnedmin aħna rridu nużaw l-aċċess sa' swieq tagħna sabiex nagħtu inċentivi l iżrael Jiena mhux qed nitkellem dwar sanzjonijiet qed nitkellem dwar fat fatt li rridu naċċertaw li l-aċċess l għall-suq tagħna għazat bħala inċentiv biex naċċess terġaw li l-Iżrael jaħdem skont responsabiltajiet tiegħu internazzjonali u rridu aħna nipperswadu lill-Istati Uniti sabiex b'mod urġenti jerġgħu eh, jitlu f'dan il-proċess u b'mod urġenti. Grazzi ħafna Sur De Rossa. Għal minuta is-Sur Davis, President eh, il-rapport mill-Heads of Missions fuq eh, l-Vant ta' Europa eh, irridu najdu b'mod onest li dan ir-rapport jgħid li l-affarijiet li tiseħħu fil-vant tal-Ġerusalem eh, eh, huwa ta' tindif etniku. N-nies li qed jiġu sforzati jitilqu mid-djarhom u t-tamiet tal-paċi qed Eh, tisparxu. Ġifir, aħna s namlu l-konklużjonijiet tal-Konsil aħna nilqawu aħna nafu li huma b'saħħithom għax il-Gvern Izraeljan immedjatament dan ċaħadhom hemm xejn eh, ġdid. U huma ħafna spiss jagħmlu hekk għax aħna qatt ma mmorru minn kliem l-azzjoni. U eh, aħna dejjem inħallsu l-kontijiet ta' seta li tokkupam. Jekk il-klim tagħna jridu jfissru xi ħaġa għandna nissospendu jew neddu li nissospendu il-ftehim ta' assoċjazzjoni u mal-ebda ministru għall-affarijiet barranin eh, għajjem dil-kwistjoni għalhekk eh, jibda l-kwistjoni fejn għall politika Fejn għal-politika? Għanna l-politika jiva tinsab fil-konklużjonijiet, iżrifir sisnaw najdu dwar relazzjoni. L-Izrael mux dan se jihu eh, pass il-qoddim sakem dan ma jġiġ sforzat. Davis, ti la palabra por minuto i Grazzi ħafna Sur Davis għal minuta 30 sekonda is signora Brantne. Grazzi ħafna. Nishtin il-qal baroness Ashton, nishtin il-qaka unek fil-kariga l-ġida tijak, nishtin nirringrazzja l-prezidenza l-rezoluzzjoni u l-rikonoxximent tal-fat li minn li minnajri rezoluzzjoni l-settlement fi żewġ stadju mhux viabli il rapport mill-Heads of Missions dan semma fuqat ta' okkażjonijiet naħsbu li għal rapport tajjeb aħna għanna għatta mistoqsijiet mill-banda xinu għal istatus attwali ta' dan ir-rapport fejn ġi stampat dan. U t-tieni punt Kummissjoni, inti se tagħmel u kunsill, inti x'se tagħmel biex tagħmel segwitu tar rakkomandazzjonijiet li jinsabu f'dan ir-rapport u hemm tliet rakkomandazzjonijiet li nixtieq nikkwotahom. L-ewwel rakkomandazzjoni li, li niskoraġġixxu il-tranzazzjonijiet finanzjarji li jissosnu l-attività ta' settlement fil-vant ta' Jerusalem bl-adottazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad it-tieni e, e, li ma jkunx hemm esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea u mbagħad titielet li ta' gwida fuq it tekjar tal-prodotti tas-settlements li l-bejjam l-unlut prinċipali. Ġifieri dawn huma rakkomandazzjonijiet speċifiċi u preċiżi li jinsabu f'dan ir-rapport. X'inhu se jkunu l-passi li jmissa biex dawn jiġu implementati? Grazie a Signora Brantner għal minuta. Essur sur Le Rik ċe eh, nishtiq nirringrazzja nirringrazzjak, nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni u nixtieq eh, nirringrazzja l-rappreżentantu li nixtieq nirringrazzja l-Presidenza u nixtieq nirringrazzjakom għall-istqarrijiet li għamiltu għandna żewġ dokumenti favur l-inizjativi ġodda l-paċi l-ewwel qabel kollox għandna rapport korraġut mill-Presidenza Zveliza li suna Malstrom għadha kif rakiltna dwaru jiġifieri li nimxu lejn soluzzjoni ta' żewġ nazzjonijiet skont il-frontieri mm, tal-1967 bil vantaġġa Jerusalem pala l belt kapitali imbagħad għandna l-rapport fuq il-missjoni ġifieri kif l-awtoritajiet Izraeljani għandhom strateġija ta' demolizzjoni biex dawn inaħku djar tal-okkupanti Palestinjani dawn imorru kontra drittijiet tal nidem u qed jippruvaw jagħtaw il-band tal-Ġerusalem il-xatt tal-Polent u għal darba biex ikun hemm l-idea tal-Istat Palestina li dan din tisparixxi rrid ikun hemm azzjonijiet irridu aħna narixxu u sabiex nagħmlu dan nistgħu nissuspendu l-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael li ma ġalla darba eh, eh, u jekk l-Izrael mm, dan ma jħarris il-liġi internazzjonali ġifiri rridu nieħdu azzjoni sabiex nwaqfu settlements eh, il-blockade ta' Gaza u biex naċċertaw li refuġati jistgħu imorru lura u il-ħabsin kolla politiċi eh, għandhom inħelsu aħna tkellimna dwar il-fat li eh, jenħeles jilad xali imma jiena naqbel imma l-parlament tagħna għandu bżon jitlob għal ċittadin ieħor Ewropej li jiġi maħlus firri Young Sala Amori. Is-soldat xali għandu jenħeles imma dil-persuna l-oħra wkoll. Tira la palabra por dos minutos il-senjor Bussuti. Sur President, permetti li nibda billi nifraħ lil kunsill għal eh, konklużjonijiet kuraġġużi jiena ngħid li jagħmel il-ġimgħa li għaddiet. Naħseb illi qatt ma kellna konklużjonijiet ċari, konkreti, kuraġġużi fuq din il-kwistjoni daqstant sensittiva mingħand il-Kunsill daqs kemm kellna il-ġimgħa li għaddiet u għaldaqstant nifraħ lill-Kunsill. Irrid ngħid illi issa però rridu ngħaddu għall-azzjoni għaliex is-sitwazzjoni f'Ġerusalemm qiegħda tmur lura ġurnata b'ġurnata u ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk hemm problemi ta' ksur sfaċċat ta' liġi internazzjonali hemm diffikultajiet li qed iwasslu biex ħafna u ħafna nies ibatu ħafna jitkeċċew minn djarhom djarhom jitwaqqgħu binjiet ta' djar b'mod illegali. ma nistgħux nibqgħu fomna siket quddiem dawn l-inġustizzji għaliex jekk nibqgħu b'fomna siket inkunu qegħdin ngħaddu l-messaġġ li l-liġi id diplomazija u l valur bażiku tant għażiż għalina illi nsolvu konflitti b'mezzi paċifiċi ma jkunu jiswew xejn. ma naħsibx illi kieku dan kollu konna nħalluh iseħħ kieku seħħ f'pajjiżna għaldaqstant irridu naġixxu u naġixxu wkoll billi noħolqu klima meħtieġa li tnissel fiduċja bejn iż-żewġ naħat illi jkun hemm żewġ stati differenti vijabbli li jgħixu flimkien fil paċi u permettili nsellem ukoll ir rwol tal ġordan li qed jaqdi rwol eh, ta' bilħaq tajjeb f'dan ir rigward. l aħħar kelma lill baronessa ashton Eh, baronessa ashton inti għandek rwol ġdid bit-trattat ta' lisbona rwol importanti illi qed jagħtina ċans għall-ewwel darba illi nagħtu soluzzjoni konkreta u dejjema għal Vant nofsani. nitolbok illi dan iċ-ċans ma nitilfuhx. grazzi. Grazie, signor Busuttil. Tiene la palabra por minuto y e medio il Signor. Al minuto e nofs issa signor Crocetta. Grazzi, mela aħna smajna meta morna ramalah waslitinna l-aħbar li l-Europa kienet għadha kif ivvutat deċiżjoni oħra fuq il-Van Nofsani, aħna rajna bissima ta' speranza fuq l awtoritajiet palestinjani, kienu ġranet intensi ta' sofferenza u Rajnijom dawn fuq wiċċi tfal li kienu qegħdin fil-triq ta' Hebron, triq fantasma li ma sax inqasam mingħajr l-ebda Palestinjan. Eh, mara li qed issofri, mara ta' 85 sena li ġiet imkeċċija u minn dara u kella toqgħod fuq tinda, f'tinda eh, fil-ġnien ta' ħassess, dik li kienet id-dar ta' ħassess, ġifri il wiċċ ta' dawn il-Palestinjani li kienu bnew b'fondi Ewropea rtsitet li mbagħad ġiet meqruda minn soldati Izraeljani. Izrael, l-Izrael għandu dritt li jkun stat indipendenti, però anki l-Palestinjani għandhom dritt li jkollhom parti minn dal-istat u anki li jkollhom passaport. Id-deċiżjoni tal-Kunsil tal-Ewropa għamet pass il-qoddim, pero tajb l-induazzjoni immedjata. Il-konflitt bejn Izrael u l-Palestina hija biss il-punta asma kbira ta' konflitt ikbar. L-aħħar jum ta' żara tagħna l-awtoritajiet Izraeljani ma ħallejniex aħna delegazzjoni tal-Parlament biex inżuru l-istrippa ta' Gaza. Għalhekk jiena nħoss li fuq din il-kwistjoni rappreżentant liħor e, e, e, Baronessa Ashton għandha tieħu azzjoni biex tisma' l-protesta tal-Ewropa Demokratika. Nirringrazzja l-President De Rossa li kienet qed tmexxi l- delegazzjoni komponenti l-oħra għaliex fil-jiem li aħna konna fil-Palestina il-vitmi tal-Palestina setaw jaraw u anki jisimaw u leħen ta' Ewropa li tiddefendi drittijiet u li trixxiq tagħmel aktar mill-qed tagħmel. Grazzi Sur Croċetta, issa għal-minuta Sur Takula Hannu. President eh, distint, rappresentanto li distinta jiena ninstab ċert illi eh, intkom eh, għamiltu l homework ta'kom l-intib ta' kodba tal-istorjat eh, naqraw jek laqas nafu li l-istat Izraeljan beda fl-1947 nasib li l-kommenti tal-konsil kienu strambi f'dan ir-rigward irridu nżommu għaddim għajnejna li irridu nżommu mal-valuri ta' għanna demokrazija u drittijiet tal-bnedmin u l-libertà tal-opinjoni l-Izrael huwa l-uniku stat stat demokratiku fil-vant eh, nofsani m'għandniex aħna noħol affarijiet li mhumiex demokratiċi u ma eh, jaqsmux il-valuri tagħhom l ideja li naqsmu l-Ġerusalem fi eh, belt ta' żewġ stati ma naqblux magħha aħna din l-idea għatm soluzzjoni li se nofru l-pajjiżi l-oħra rridu naraw u nagħmlu biċċert li l-Iżrael jista' jżomm id-demokrazija u għandu dritt għal belt kapitali tiegħu u l-Unjoni Ewropea għandha tkun involuta fil-proċess ta' paċi u għandha bżonn tkun tagħmel hekk imma bħala tabib u mhux imħallef. President, vera ja xi ħaġa negattiva li l-soldat Izraeljan eh, manħel Helis, it tristat jidilna kif Hamas jaqsam il-valuri maħna, ma, ma, jaqsam ġan il-mandux l-istess valuri, rridu għahna nakku dawn il-ksibiet mux neċessarju li huma inklużi fil-konklużjonijiet tal-Konsil. L-Izrael hija demokrazija, eh, taqsam il-valuri maħna, rridu għahna nħarsu dritt tan-nis li jgħixu fil-paċi. Id il-paċi dan jista' jinkiseb meta l-organizmi ta' terroristi pal-Hamas, meta dawn dawn se jieqfu mm, il-retaljazzjonijiet, il-rikat tagħhom fuq l-Izrael. Irridu nġildu kontra terroristi hawnhekk irridu noħolqu possibilità għal poplu eh, jew nista eh, l-Izrael biex dawn jeżistu. Grazzi ħafna Sinjura Takola, eh, Sinjur Takola għal-minuta Sinjura Brepoles. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea għandha missjoni f'Ramala u f f'Ġerusalem u kien hemm abbozz ta' rapport u f'dan ir-rapport fit-23 ta' Novembru raw b'mod li l-Iżrael huwa attiv eh, u eh, sabiex eh, dan jaqsam b'mod illegali partit ta' territorju inkluż ix-xatt tal-Pamnent. Nixxin nkun naf il-għala il-Kunsill għal affarijiet barran mhux qed jieħu l-konklużjonijiet ix-xirqa minn dawn l-affarijiet. Illa għala dan ir-rapport li huwa importanti immens mill-mexxejja tagħkom tagħkom illa għala dan il-rapport ma jsemmix dawn l-affarijiet. Intkom konċi li l-izviluppi attwali sib għaw ek ħafna dubbi dwar fat li jkunem stat palestinjan li jitwaqaf eh, flimkien ma l-Izrael li mid-dubbi gbar fuq dan u għal-waqt li jista' jkollna rwol attiv u viżibbli għala l-Unjoni Ewropea fir-reġjun u dawn l-affarijiet jistgħu jisseħħu biss jekk inti turi l-kuraġġ billi tikseb ftejmit u taċċerta li jkun hemm ftejmit fuq eh, dik iż-żona inkluż il-vant tar Ġerusalem. Għal-minuta is-sur Angurakis. Grazzi ħafna il-politika tal-Unjoni Ewropea iġifiri u li taħdem flimkien man NATO u l-Istati Uniti li s-sosni l-Izrael fil-politika tagħha tal-ġenoċidju u il-konklużjonijiet mill mill-Heads of Mission, mill-kapijiet tal-missjoni u li ma kellomx, anzi kienu prejbiti mill-li jitlu f'Gaza, rajna Eh, kelli kien hemm rejati tal-gwerra skont il-ġnus eh, mawda u l-Izrael dan qed ikompli bil-politika tiegħu li iqassam il-territorju mhux qed iwieġeb talbiet eh, ġifieri dwar il-ħolqien ta' stat Palestinjan skont il-frontieri ta' l-1967 l-Unjoni Ewropea qed kompli bir-relazzjonijiet tagħha mal-Iżrael u l-Izrael li qed jibni eh, ħajt eh, ta' mistija u separazzjoni aħna kontra eh, l-anijiet tal-Izrael. Grazzi ħafna sur Angarakis issa l-minuta u 30 sekonda is-Sinjura Flasikova. Grazzi sur President. l-ħarġ mal-Kunsil eh, u l-ħarġu bi konklużjonijiet li huma ċari ħafna u din kwestjoni li li naħdem fuqa u ma tanċajna ħafna progress u nixtieq jiena ngħid eh, biċċar ċar li jiena konxju li aħna rridu nkunu sensara attivi fi dan il-proċess, rridu ninsistu li s-soluzzjonijiet uh, jaħdmu għaż-żewġ stati għalli bekk il-Palestinjani u l-Izraeljani jisso jkunu involuti fil-proċess. Nixtieq jiena issa nsejja lill-Palestinjani wkoll sabiex jieħdu ħsem fil-laqat għal dar boħra aħna vera nixtiequ naċċertaw li l-ostakli eh, jitneħħaw hawnhekk iġifieri eh, li eh, inaħku l-djar fi Jerusalem separation barrier dawn mhumiex affarijiet aċċettabbli u huwa inaċċettabbli wkoll li l-Izrael mhux imħares qed nitkellem dwar attivitajiet ta' terroristi li qegħdin fil-pajjiż nixtieq nisħaq fuq il-fatt li rridu nħarsu l-liġi internazzjonali hawnhekk naħseb li aħna bħala Ewropej, ġifieri l-Unjoni Ewropea u ċittadini aħna kontenti li ngħinu u mm, aħna jiena nixtieq nilqa lil baroness Ashton kull suċċess fir-reġjun u li tista' tagħtina aħbar tajba. għassa għassal minuta is-Sinjura Tajn. Ministru, Rappresentant Oli, President, Signori, jina membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet mal Kunsil Leġislativ Palestinjan, ġifri l-Parlament Palestinjan u l-ġimma li għaddiet delegazzjoni ġiet rifjutata mill-aċċess tagħha l-Iżrael u din hija sitwazzjoni ta' tħassib speċjalment fix-xitwa għaliex uħut minn nies iridu jagħmlu mezz ta' kontrabandu bekk jirnexxilhom eh, jgħixu. Dak l-unika mezz ta' ħajja tagħhom. Attivitajiet oħra 90% tal-popolazzjoni fl izrael fil-fatt tista' tforni ruha, però hemm obbligi hawnhekk li fl izrael edha tevita, edha tinjora dawn l-obbligi ġifiri l-Unjoni Ewropea għazbis tkun taf. Ġifri l-Unjoni Ewropea tittara x'bejqed imorru l-flus li huma supposti imorru għal Gaza. U naraw li l-flus qed imorru għant n nies l-iktar meħtieġa li għandhom bżonnhom. Grazzi Sinjura Tajn, issa l-minuta Sinjura Flotr. Grazzi tas jina u koll nixin nifraħ li Sinjura Wallstrom u l-Presidenza Svediza għal konklużjoni ta' ċelenti li waslu għal jom jifukaw dak kollu li aħna nixtiequ naraw, ġifri l-Unjoni Ewropea tieħu responsabilità għal paċi fir-reġjun għabbażi tal-liġi internazzjonali u jien naħseb li dan huwa essenzjali. Sena wara l-invażjoni militari ta' Gaza jiena sorpriża li m'hemm l-ebda referenza f'dak fil-konklużjoni tal dan eh, il-passi, għal daw il-passi li il-Kummissjoni tixtieq tagħmel biex tkompli fuq il-rapport ta' Goldstein, il-Kunsill pen biex jissegwi fuq dak ir-rapport meta kien biex tagħmel investigazzjoni fuq il-partit kollha konċernati. Jiena kontenta li qed nara l-Ġerusalem tal-Vant se tkun il-belt kapitali ta' żewġ l-istati ta' Izrael ġbri anke tal-Palestina, però m'hemmx eh, proposti prattiċi li saru, hemm ħafna proposti li saru, però eh, fil-kap ta' fil-missjoni ta' kapijiet ta' delegazzjonijiet, pero rridu nispeċifikaw kol miżuri li rridu jittieħdu, miżuri prattiċi li rridu jittieħdu. Għalhekk l-Unjoni Ewropea miex ser tieħu azzjoni speċjalment ekonomik, azzjoni ekonomika minħabba numri kbar li ta' palestinjani li għedin jiġu e- e- maħruġa minn djarhom. Issa s-sur ħawi tal-minuta. Permetti li nilqa il-presidenza tal-reprezentant Oli fil-Kamra u anki konklużjoni b'saħħithom tal-Kunsil fuq il-Van Nofsani minnaħa tal-Presidenza Zveliża. Fuq il-rapport Colstone nixtieq nifraħ l sur Bilt fisem il-Presidenza tal-li faħħar u jien kwota l-kredibilità u l-integrità għolja ta' rapport Goldstein u jien naħseb li ser ikun utli jekk is-Sinjura Malmstrom tirrepeti hawnhekk fil-Parlament Ewropew x'qal l-ambaxxatur tagħha fin-ġnus Maquda li l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ l-Iżrael u l-Palestinjani biex inidu investigazzjonijiet dipendenti fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bidem brabta mal konflitt ta' Gaza. Fl-aħħar nixtieq nitlob il-Presidenza kif ukoll rappreżentant Oli jekk mhix konxi tal-gwida ta' gvern Ingliż dwar it-trittar tal-tikkatjar tal-tikkatjar li ħerġi mill eh, territorji palestinjani u dawk li ġejjin mill settlements illegali Izraeliti u xi pjanijiet għandhom biex jestendu dan din it-twissija fuq livell Ewropew. Pala elettorat aħna inħalsu il-responsabilità tal-paċi bħala konsumaturi aħna ma rridux nissussidjaw il-prezz ta' konflitt. Grazzi. Grazzi Sur Hewitt. Issa għal minuta is-Sur Tremosa. Grazzi tas Sur President. Jina naħseb li l-Unjoni Ewropea u l-pozizjoni tagħhom immessija mill-Presidenza Zvediża fil vannofsani Nofsani taraf li taraf fil-Ġerusalem bħala l-belt kapitali ta' Stat Indipendenti Palestinjan tista' tamel dawn dan l-sforzi ta' l-Unjoni Ewropea biex kuna medjazzjoni bejn il-Palestinjani u l iżrael Jista' jkun kontraproduttiv blanijiet prinċipali tagħna biex niksbu paċi f'dan dan ir-reġjuni diġà dajjef. Jiena personalment nemmen li aktar milli mod naspettattiv li naraw territori, il-belt kapitalja territorju palestinjan ikun aktar utli li l-Unjoni Ewropea tikkonċentra s-sforzi tagħha kollha biex tħeġġeġ u anki tafas għal ħolqien ta' Palestina, stat Palestina indipendenti ġivri tappoġġa wkoll oppożizzjoni ma tkunx volenti dan du jgħin l-istat Izraeli u l-demokrazija kif ukoll Komitat Internazzjonali biex issib għajnuna leġittima u anki intermedjazzjoni tajba. Kif qalet is-Sinra Wallstrom, l-istat ta' Ġerusalem għandu jkun negozjat b'mod bilaterali bejn l-Izraeliti u l-Palestinjani. Għalhekk tal-fema li aktar milli konna żewġ stati għal żewġ popolazzjoni differenti, demokrazija għal żewġ għal viżjoni ta' popolazzjoni waħda tkun aħjar. Demokrazija eżis ħbib hija prekondizjoni għal paċi. Grazzi. Grazie, signor Tremos. Grazzi tassew, sur Tremosa. Mela nixtieq ngħaddi l proċedura taħt il-KGDI. Uh... Λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Catch DI. Ο κύριος Γκέλλερ για να... Grazie tassew sanna l-proċedura taħt il-catch tiegħi sur Gallo għal-minuta. Grazie tassew sur President. Jina kontent ħafna li Snjura Ashton hawnhekk qiegħda bil-qiegħda fostna fin-naħa tal-Kummissjoni u jien nittama li dan ser ikun il-sitwazzjoni fil-futur. Għandi wkoll mistoqsija li Sinjura Voltron fil-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Affarijiet Barrej m'hemmx referenza għal kwartet tal fant Nofsani. il konsil mhux fuq bil eh, rigward l-organizzazzjoni tal-kwartet, il-ħidma tal-kwartet, dik li mistoqsija, umbat fuq Hamas. Sfortunatament dinja dal-grupp relevanti politiku fil-konklużjonijiet m'hemmx referenza għalih. X'inhi raġuni għal dan? Grazzi. Is-Sinjura Risa l-minuta. Grazzi ta' Sur President. Surjanik tkellem id-doppju tal-ħin li kellu, pero mux ħaniprofa nkun konċiza. Presidenza svediza ridet tamel aħjar, kien ikun aħjar jekk il-ministru ħankun sinċira hawnhekk f'dak li ħanejt. Nispera l-ministru jippermetti li nkun dan. Il-Ġerusalem tal-Vant ser tkun il-belt kapitali tal-Istat Palestina, però dan għalija żball diplomatiku fl-opinjoni tiegħi. Mhux termini ta' sustanza, tfimniex ħażin, però rigward id-dikjerazzjoni wkoll għax din dan tantiċipa r-riżultati li għadu, da' negozjati li għadu iridu jsiru. U irridu naraw eżattament Eh, fil faċċ għamlu stati membri, stati membri, ċertu stati membri għamlu mxew paslura minn dan minn din, din il-dikjerazzjoni. Iva, din il-belt jaw kol parti mill-dikjerazzjoni u l-negozjati ta' paċi, pero aħna rajna f'din il-kamra li il-mod kif dan kollu ġi defejis minn Ahmad Korej u nista' nikkonkludi li dinja l-kapitali wisa, l-kapitali tal-letteratura, pero naħna unek ma nistawx nimponu skeda u l-mezzi kif aħna nistaw nilqu dan lantana, irridu nilqu dialogu, ninvolvu l palestinjani u l-Izraeliti biex anki jaslu għal konklużjonijiet u ma stess. Niskuza ruħi, pero l-kollegi tijaj jitkellmu aktar fit-tul. Jima interessanix kif eh, kemm tkellmu kollegi oħra l-KGDI procedure jata minuta biss. Niskuża ruħi tal-li jiena tajtek nofs minuta aktar mhux ħajkollok nofs minuta dar Nishti Nixtieq ukoll nistqar l unajt il kulħadd li għandi ħames persuni u dima dawk li eh, ħadd isimhom ħajitkellmu però jiddispjaċini għall-oħrajn Jien skuża ruħi magħhom sanna is-Sinjura l Latford dal-Minuta. Grazzi tassew sur President, il-konklużjoni tal-Kunsilja ta' bilħaq xi ħaġa stqarja tajba fil għal-pozizjoni Ewropea u ser taqdir rwol aktar b'saħħtu biex issaħħaħ l-impen tal-kwartet. Ġifri, il-Komissjoni l-Konkussil jaqblu li l-approċ li tħeġġeġ minn uħut, ġifri li jibbojkotjaw l-Izrael, hija ir-direzzjoni ħażina, intom ma tistawx tibbojkotjaw u timpenjaw l-Izrael Ġifri, l-aħjar mod, direzzjoni tajba, i li l konklużjoni tal-Konsili konkludi ġifri aktar sviluppi bilaterali, eh, sviluppi ta' relazzjoni bilaterali bejn iż-żew stati. Il-Konsil jista' biss ikun eh, eh, attur ta' influenza. Però skif ħajkun hekk jekk jirreżisti jekk jirreżisti tentattivi u anki frustrazzjoni ta' żewġ partijiet biex ikun hemm tip ta' sanzjoni jew inkella kastik xi ħaġa jew oħra. Jekk sitwazzjoni wis komplessa u fil-fatt timmina koerenza konsistenzi eh, kemm pressjoni tal-Unjoni Ewropea u għalhekk diffiċli ħafna jkollna proċess ta' paċi. U kirjux Vagl ja enelepto. Sur Weiger. Grazzi ta' Sur Chair. Grazzi tassew, Sur Chair. Jina minix eh, tħanuża l-lingwaċ ta' tedditu ta' sanzjoniet, jina anzi favur li kolna politika kostruttiva u dialogu. Jina nibza xorta wahda li ta' sikwit kif intqala hawnhekk l-Izrael huwa stat demokratiku stat li ma iġibx ruħu b'mod demokratiku, pero meta jiġu rigward l-Palestinjani, jew inkella l-onijiet komuni tagħna lan komuni, iġifiri li inwaqfu it-twaqif ta' żewġ stati siguri u demokratiċi li qegħdin jgħixu eh, ma' xulxin, ħdej xulxin. U s-Sinjura Wallstrom, inti kellek ħafna proposti għal aktar politika kostruttiva u effettiva tal-Unjoni Ewropea li sfortunatament l-Izrael xorta waħda edat tqis bħala dokumenti biss ta' klien. U mhux qed toħodhom b'serjetà entità serja fejn tista' twassal għal dialogu li jkunu utli u jisolvu l-problema li hemm. Sussar, mux jgħat hawnhekk? sur stat? Le, mhux hawn. Is-sur Atkins. Grazzi bħala membru ta' delegazzjoni li marret il-Palestina l-ġemalija di Derli ċar li kienem numru ta' persuni sensibli li jemnu li l-azla ta' żew stati spiċċat, intemmet. U minħabba l-azzjonijiet Izraeliti jixqu li jixtu jestendu aktar il-, il, il, il ħajt li bnew, ġifri li jaqsmu anki l-Ġerusalem tal-Vant. Ġifri, xazzjoni tħan jihdu aħna jekk istat ta' istat wahdi jisir realtà. Il-presidenza u s s-Njura Ashton konxi ta' kem il-vizjonijiet ta' persuni sensibli rigward il-xirad ta' dim il-kwartet fil ija eh, prevalenti għal numru ta' nis. Pero xazzjonijiet ser nieħdu biex nassikuraw li l-ispejjeż ta' din l-operazzjoni tkun effettiva li bħalissa ma nistgħux narawha. Tellux u kirju stannok li jena Issa s-sur tani l-aħħar minuta. Jien naqbel li l-aħħar isqarrija tal-Kunsilli aħjar mill-abbozz fedis li rajt il ġimat li għadju. però ma semmix l-aċċettazzjoni tal-prinċipju ta' kortet li Hamas tirrifjuta li kompli terrorizza l offiċjali Izraeljani u anke ċittadini f'Gaza għalfejn Is-Sur Bilt laqazzar reġjun biex juri solidarjetà ma' Izrael Demokratika u ma' Palestinjani ta' Tramuntana. Għalfejn l-annessazzjoni tal-Ġerusalem tal-Vant e, qed kompliti ġim msemmija. L-Unjoni Ewropea tkun aktar bilanċjata u taraf ukoll il-valuri demokratiċi ma' l-Istat ta' Izrael u fil-fatt issaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-Izrael fil-programmi tal-Unjoni Ewropea. Jiena fil-fatt naqba ma' Sinjura Latford fuq l-assoċjazzjoni, fil-tejm ta' assoċjazzjoni sabiex natu fiduċja lill-Izrael għal rida tajba tal-Unjoni Ewropea lejn l-Istat Ludi. Eksonometru Simvuliju, kirja Malmström, ektologo. Is-Sinjura Wallstrom fisem il-Konsil. Grazzi tassew, Sur President, jina nishtiq nirringrazzjak għal dibattitu tajjeb, nixtieq inwiġġa għal ċertu mistoqsijiet mod speċifiku, u mbagħad forsi nikkonkludi aktar tard. Mela, fir-rapport fuq ir-rapport Goldstein, dan kien rapport ferm importanti, rapport serju, u fil-fatwa importanti li inħarsu lejn il-konklużjonijiet fid-dettal. Il l-Unjoni Ewropea hija mitluba kemm minħat tal-Iżrael kif ukoll Palestina biex tagħmel eh, investigazzjonijiet dettaljati jekk kif insibu nfasda fir-rapport. Fuq il-kwartett issa hemm referenza għal kwartett u l-ħtieġa biex ikun attività aktar imsaħħa fil-kwartet u dan nsibuħ infassal fil-konklużjoni tal-Konsil issa. Rigward diskussjonijiet mal-ħammas, il-Konsil u diskussjonijiet tal-Kunsil mal-Prim Ministru ma' Sur Fajad u Sur Abbas il kondizjoniet li nitkellmu ma' Hamas u ma' ċari ħafna u ntlaħqu. Jena kontent li qed nara rapport sħiħ għal konklużjonijiet li rajdin il-kamra fil-fatt. Ovvjament hemm sfumaturi f'kull opinjoni, però importanti ħafna kif aħna nappoġġaw il-proċess ta' paċi. Aħna l-koll nħossu frustrazzjoni sħiħa li Eh, il-proċess għaddejwis bil-mod. Issa wasal il-miliet, pero eh, il-paċi mux qijad f'dan ir-reġjun fej suppost hemm il-miliet fej ġi ċelebrat il-miliet tal-ewwel darba għalhekk dawn l-attivitajiet li l-President Barack Obama għamel ser jaħdu frott meta eh, il-Palestinjani u l-Izraeliti jieħu l-paċi. Pero dan għadu ma seħx, pero bħal dejjem fuq din il-kwistjoni ħna rridu nkunu paċenzjużi u rridu nkunu rasnajiet. L-Unjoni Ewropea tkun konsistenti, trid iżżomm mal-prinċipi tagħha anke mal-messaġġ meta tibgħat il-messaġġi rigward is-settlements, Ġerusalem tal-Vant, il-sigurtà fuq il-frontiera. Jiena kontenta li rajt l-appoġġ hawnhekk din il-Kamra u Dan l-appoċ għal konklużjonijiet kien mifhum mod ċar, issa rridu nipprovdu l-bażi għal xogħol fil-futur tal-Unjoni Ewropea u dan se jkun bażi għal kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet. missjonijiet oħra enuna biex nappoġġaw il-kondizjonijiet fil- xatt tal-punent, aħna napoġġjaw il-miżuri li ħejjejna l-formazzjoni ta' stat indipendenti palestinjan, ovvjament dan jieħu ħafna żmien u ħin, u aħna napoġġjaw il-pjan palestinjan biex ikun hemm eh, il-Palestinjani li jistabilixxu stat. Mela biex nikkonkludi fuq din is-sitwazzjoni. Tajb li konna ftajim. U l-kwistjoni tkollha jridu jkunu inklużi f'din is-sitwazzjoni. Ma jistax ikolna soluzzjoni waħda individwali li tista' twassal għal feha komple. Jrid ikun hemm soluzzjonijiet eh, komprensivi, jridu ndaħlu wkoll il-Lebanon u l-Sirja, jrid ikollna approċċ reġjonali li biex nittrattaw ma' dan il-konflitt arbi Iżraelit. Pero l-Europa ħadet pożizzjoni fi direzzjoni tajba għandna ftim u kun konsens, pero rridu nil-għaw kol eh, kooperazzjoni ma' l-istituzzjonijiet oħra, grazzi. Grazzi tassew, Signora Malmstrom, issa fissem il kommissjoni għanna Signora Ashton. Kolli najt li fejn edha bil-eda, jina edha bil-eda, unek għax il-kolleksijat faċċata tijaj, nkella intom tridu tibnu li siġġu ekwidistanti għalli xinkella. kella ħajkun hemm problema fejn ħanpoġġi, però xorta waħda jiena kuntenta li qiegħda hawnhekk ma' Cecilia u li qiegħda naħdem hawnhekk magħha dak li jolqotni tassew fuq id-dibattitu li għandna llum u li forsi inti għamilt surka inti għamilt kellek kont l eċċezzjoni Għaw konvinzjoni għonek, dak qed infittxu għonek u li konna soluzzjoni ta' żewġ stati. U fil-fatt rajt passjoni għalila ġejja mill parlamentari kollha b'mod partikolari Missur De Rossa u dawk l-istati membri l-reċentament ġew lura minn din iżjara u setgħu jaraw is-sitwazzjoni verament kera li teżisti fuq l-art. Dak li huwa importanti ħafna fuq il-konklużjoni tal-Kunsill u li huma ċari ferm u li li jatuni sens ta' direzzjoni. Direzzjoni li aħna fejn rridu nimxu, però huwa ċar. U nista' ngħid ukoll li lill presidenza Edan waslu kol frustrazzjoni f'din il-Kamra li l-affarijiet mhux qed nimxu, frustrazzjoni li waslu minn opinjoni differenti, però xorta waħda eh, jaqblu u jixtiequ jaraw soluzzjoni sfumaturi huma importanti l-perspettivi ma' fuq differenzi u similaritajiet huma importanti għalli għaliex juruna direzzjoni fil diskussjoni fin-negozjati tagħna. Bla dubju aħna rridu nam żewġ affarijiet. Waħda hija kwestjoni politika kif intom qajjimtu, x'inhi r-relazzjoni tagħna, se tkun relazzjoni tagħna. Jiena eh, da fil-bidu tal-vjaġġ tiegħi u għalhekk din id-deċiżjoni importanti ħafna ġifri nisem nisma' dak eh, li ntqal. Però rridu naraw li l-kwartet ukoll juru juru l-flus li juru saħħa minn ġdid. Jina kelli video link ma' Ġeru Salem tkellimt ma' Sur Blair dwar xogħol tiegħu diġà tkellimt ma' segret ma' Secretary of State Clinton u għadnilom li għanna nishtiqu natu forza ġdija, ġdida fil-kwartet. Rridu naraw ukoll kwistjonijiet fil-reġjun, ġifiri kwistjoni taktar wiesa ta' dawk il-pajizi li aħna rridu nidu pen magħhom u b'mod partikolari x'ħat tagħmel l-Unjoni Ewropea. Għalhekk issa wasal għal dak li nista' ngħidlu prattiku. Numru ta' kollegi fil-fatt għajmu kustin partikolari ġifi jekk il-xejn tagħmel kwistjoni tal-Ingilterra dwar it-tikketjar, mbagħad dwar il-tim ta' assoċjazzjoni, jekk dan ir-rapport, il-Head of Missions Report u dawn il-kwistjoni tkolla l-ek rridu nikkonsidraw mod attent. Pero rridu nuru appoċ pratiku li aħna nuru fuq l-art. Jena deskrivejt 12 l-1000 1200 klassi fuq l-art u anki il-pjan ta' surfajad anki biex nsaxħu l-istituzzjonijiet dak li għandu xieqsam eh, l-istat ta' dritt rridu nkunu impenjati fuq l-art mod pratiku naħdmu sabiex insibu mezzi kif nistaw naraw li situazzjoni titjieb għal persuni li jridu jiexu hemm kuljum u li u jfittxu l biex intuwa majnuna dan u għal aktar diktar kwestjoni pratika li rridu namlu issa nixtieq nidiskrivi x li ser nagħmlu issa bħal kif ser ngħid. Għanna l-potenzjal biex nagħmlu dak li hu politiku u dak li ekonomiku. Għalhekk nipproponi żewġ affarijiet biex insibu mod kif aħna nistgħu insaħħu dak li aħna nagħmlu sabiex nappoġġaw dak li xo li għaddej sabiex il-kwartet jissir aktar b'saħħtu biex niġbru flimkien dak li kien konsil kummissjoni qed jaħdemu fit pero nħamluhom ħaġa waħda, ġifri dak li nagħmlu fuq l-art jagħmel differenza. Fil-aħħar mill-aħħar huma iż-żewġ partijiet li jiġu fl flimkien biex jidu deċiżjoni jsibu l-paċi, però il-mod biex naslu fitmi għanna għandna rwol importanti x'naqdu u jiena determinata fissimkom u fissem il-Kommissjoni u l-Kunsill li naqdu l-aħjar xogħol tagħna. Naqdmu dmirna. Grazzi. Πολύ li συζήτηση για αυτό tema. Grazie ħafna, issa fuq l-agenda tagħna għandna. Mistoqsija orali, miżur restrittivi li affettwaw id-drittijiet tal-individwi wara tħur fis-seħħ tat-tat tal-Lisbona. Nibdew dibattitu permezz ta' l-intervent tal-